tiġi approvat. Mela nistaw naslu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna, eh, dikjerazzjoni minn naħa tal-Viċi President tal-Kummissjoni Europea.